Okay, good afternoon. Għarra s-sena tajja. Nilqa li l-kulħat, għalla għata għarra f U fl-agenda aħna għanna dibattidu konġunt fuq konsiderazzjoni tal-abbozz tal-emenda fuq e, il-regolament u direttiva tal-e-cards. Kienem ħafna emendi fuq id-direttiva fuq il-regolament fuq it-nej. U diġa kena laqa ta' shadows biex niddiskutuhom. U issa, qabel ma nidħlu fid-dettalji, senati il-mikrofonu li rapportera diretta direttiva nishtiq nirringrazzja lil Martinez illum li huwa membru tas segretarjat u l-aħħar ta' tiegħu llum ir-rapporter huwa Morten Lockegaard għad-direttiva u se nagħti l-mikrofonu lilu. Grazzi ta' kull ma għamilt. Issa, mela kifat, nati l-mikrofonu lil Morten Lockegaard li huwa ir-rapporter fuq id-direttiva. <clears throat> Grazzi. <clears throat> Qabel ma nidħol fil kummetti fuq l-amendi, <clears throat> nishtiq nisħa għaliex qegħdin hawn bil edha u nitkellmu u niddiskutu f'din il Naħseb illi kulħadd jaqbel illi għat għanna ħafna triq namlu qabel ma s-suq intern jaħdem perfettament. Se nitkellmu fuq id-deficienzi tal- Allora nistaw nerġaw najdu anki f'dan id-dibattitu fuq din il-proposta. Fl-awla, fil-parlament, id mir ta' nawa li nħdu bi serjetà di għal-SMEs mod partikolari u naturalment anki għall-ekonomija tal-Europa kolla kemmi. <coughs> Is-services e-card tal-Europa ta' opportunità biex intejbu is-suq intern biex il-proċeduri jkunu iktar sempliċi, iktar żguri u dan huwa għan illi kulħadd jixtiequ. Kien ovvju, meta bdejna nanalizzaw il-proposta tal-Kommissjoni, kien hemm bżonn ta' iktar ċarezza. <clears throat> Naħseb li kulħadd qabel fuq din għawara il-laqat li kellna wara li l-emendi, Allora l-ewwel nirringrazzja l-kollegi tal-IPP u tal-IFDD illi illi prezentaw emendi kostruttivi ħafna. il-mira ta' kull waħda minn dawn l-emendi kienet illi iżżid iċ-ċarezza biex tiċċara kull proċedura kemm għal providers u anke għal autoritajiet tal-istati. Jiena nemmen. Illi meta ħna nġibu dan kollu flimkien, ikun faċli insibu kompromessi. Għax aħna kollha għandna l-istess għan f'moħħna. Għandna f'moħħna li suq interni jaħdem tajjeb. U naturalment, jirisleċina ħafna li xelluk f'tal tim ta' negozjar e, e prezentaw emenda waħda biss. U dan jfisser li dawn il-gruppi mumiex qed jikkontribwixxu għat titjib tas suq intern f'dan is-sens. Mela fuq l-emendi. Jena e prezentajt l-emendi tiegħi, e, l-emenda minn Illi l-istati ikkunu irritu jtuna raġuni għalix ma joħorġux li kard e, u irritu kunem anki skadenzi u danu għaproċess illi jista jieħu sat minn ġimat Maximum. It-tieni emenda hija l-emenda, oh, ok, 206, l-ewwel waħda kienet l-emenda 82. U dina it-tieni waħda. Meta stat membru jirrifjuta applikazzjoni, għandu jkollu żewġ ġimgħat, mhux ġimgħa waħda biss. Il- il-service providers għandhom jirrispondu għandhom xidewmu l-proċess. U kommenti mbagħad u emendi mill-gruppi l-oħrajn. Mbagħad għandna possibilitajiet fejn rajna kollha il-kompromessi nilqa il-kompromessi eh, tal-IPP illi jestendu l-ambitu naqbel ma l-emendi kemm mill-IPP kif ukoll tal-IFDD illi jgħidu l-protezzjoni soċjali li pustjar tal-ħaddima miex parti, mandiċ titħol f'din il-proposta. Anki kien hemm emendi fuq il-once only biex iżommu il-proposta aġġornata. Mela l-passi li miss u għalli qed naħdmu fuq il-kompromessi Ah, peress li ħafna minnum tekniċi sen organizzaw laqa teknika. Nixtieq nisħa illi jiena disponibbli għal kwalunkwe proposta li tista' tajjeb it-test għal vantaġġ tal-negozji Ewropej. Grazzi ħafna moħten. Jiena ħan bħala rapporter għal regolament Attualment aħna għanna ħafna x'namlu, ħafna se naħdmu fuq il-politika ta' suq intern. Unkunu nistgħu naħdmu b'mod kostruttiv nitama. U nixtieq anki nirringrazzja l-IPP għalde għall-emendi kostruttivi illi prezentaw u aħna kellna ħafna x'namlu fuq dan u għanna bżon ta' appoċ biex naraw kif sen intejbu il-rapport blemendi. U jina zgura li settina dawn l-emendi sejtuna iktar varur mizjut u sen inkorporaw kem jista' jkun emendu. Jina zgur <clears throat> li dan għajs fisser un bat li jista' jkun emendi ta' kompromess. Nista' nitkellem fuq xieħut mill-emendi li ġew prezentati il-leġizlazzjoni ma mi, ma, ma t-rispettax leġizlazzjoni toħrajn fuq kwistjonijiet soċjali kien hemm anki ħafna emendi li ġew proposti biex jitrattaw din il-kwistjoni. Kien hemm anki sensila ta' emendi tajbin li rigwardaw il-kontroll u monitoraġġ U din hija ħaġa importanti ħafna li jina xaħna verament irridu nuru x'numa l mekkaniżmi ta' kontroll minna ħatana Maria Korazza Bilt illi ħad itkellem fuq l-Istati membri u kif nistgħu nevitaw l-abus possibbli u anki fuq il-kwalifiki fuq il-ħiliet professjonali nishtiqu intajbuhom kien hemm emendi tli ħafna illi ġew prezentati fuq dan is-suġġett għax aħna rridu nkunu żguri illi l-ikard u rabta mal-kwalifiki professjonali kien hemm ħafna emendi orizzontali fuq l-ispiża tal-ikard mandux ikun hemm eh, spiża addizzjonali bħala riżultat tal-ikar dax aħna qed nippruvaw nek nelbu il-frontieri ma rridux noħolqu iktar spejjeż. U dina hija ħaġa li qed neżaminaw bħalissa kif nistgħu nitrattaw l-emendi kollha li rigwardaw din kwistjoni. Mbagħad hemm eh, sensiela ta' emendi fuq l-assikurazzjoni. għaw min irrit illi tiġi eskluża l-assikurazzjoni, aħna oħrajn qed jgħidu li għandu jkun hemm ċertifikati ta' ta' assikurazzjoni standardizzati, oħrajn ma jridux qed naħdmu fuq testa kompromess u forsi nistgħu għal l-assikurazzjoni, però però però frisajtu. Din hija ħaġa illi se niddiskutu ma' shadows. U ma' tanki terminoloġija li ti rigwarda l-assikurazzjoni, kulħadd li tiżgura li qed nużaw it-terminoloġija ġusta. U din hija ħaġa li qed niddiskutu mal-esperti attwalment. Lima huma t-terminoloġija li hija terminoloġija korretta fil-kontesti differenti. Mbagħad għandna wkoll eh, emendi fuq id-dati se nippruvaw nsibu eh, kompromess fuq dan ukoll u qed nippruvaw anki naħdmu biex insibu passaġġi ta' kompromessi biex niċċaraw eh, għal uh, kulħadd l-approċċ tagħna. Ed aħna nħarsu qoddim għal ħidma kostruttiva ma' shadows l-oħra. U issa nagħti l-mikrofoni mikrofonu l-rapporter tal-Komitat Soċjali u Ekonomiku li Sur Palmieri u s-Sinjura e-, e-, Rosier talbet anki Eh, Talbed din il-prezentazzjoni, allora għandek tliet minuti. Grazzi, President. L-opinjoni illi għamilna fil-Komitat Soċjali u Ekonomiku aħna analizzajna xi punti kritiċi tal-proposta. L-ewwel punt huwa il-prinċipju tal-pajjiż Oriġini. Aħna nħossu illi l-approċċ illi nitrasferixxu l-awtorità għall-awtorità tal-stat membru ta' oriġini ir-responsabilità għal pubblikazzjoni tal-e-card. Et naħsbu illi dana et jiddubita fuq l-autorità tal-istat ospitanti. Din il-karta mandiġ twaqqaf kontrolli illi l-istat ospitanti mandux jishtiq jagħmel fuq eh, eh, il-persuni fit-territorju tiegħu għal daqstant m'għandux ikollu fih karatteristiċi li riguardaw l-istat ta' ta' oriġini, kemm fis-servizzi kif ukoll fuq dik tal-kwalifiki professjonali u anki fuq dak li għandu xaqsam mal ġurisprudenzi tal-awtor ġustizja. Aħna naħsbu illi hemm ro loġika f'dan ir-reġunament għaliex meta nqisu illi persuna hija rikonoxxuta bħala ħaddim indipendenti, eh, meta qed jagħmel l-attività tiegħu u meta huwa jirrispetta il-liġi tal-post, aħna ma nistawx nifmu kif l-istat membru ta' oriġini għandu joħroġ li kard u mux l-istat membru ospitanti fejn u bat il-ħaddim se jaħdem. Aħna Umbat fuq il-prinċipju tal-once only, hemm xi informazzjonijiet li huma mitlubin. Din l-informazzjoni għandha tiġi preparata mill-istat ta' oriġini minar ma jkun hemm bżonn li jsir aġġornament fuq l-informazzjoni. Infatti m'għandix skadenza din il-karta. Barra mill-fatt anki fuq ir-revoka illi tista titlob sentenza twi, sentenza li tiħu ħafna żmien. Waqt li titolari tal-ikard tal jistaw ikomplu jaħdmu. Il-proposta minnaħa l-oħra ma tiċċarax li ma avvenimenti għandhom jiġu evalwati mill-istat oriġni biex jgħajdu e, illi il-ħaddim u stabilit legalment fi stat ieħor. Mem lebda referenza għal fatti fid-direttiva tal-1977 jekk intrapriża jiex edha tagħmel attività sostanzjali fi stat membru. U bekk dana u iktar faċli illi wieħed joħlo soċjetajiet fantasma eh, illi ma jkunux reali. U nixtieq ukoll ngħid illi il-verifika tal-identità u eżami dettaljat tad dokumenti huma importanti ħafna biex iwaqqaf l-aċċess għal intraprizi eh, dubbi eh, illi għandhom anki rabtiet eh, ta' kriminalità. Fuq dak li għandu xjaqsam ma l-użu tal-e-card eh, fuq l-użu tal eh, su intern hemm sentenza tal-Qorti Ewropea illi fiha Eh, jgħid illi fiha nuqqasijiet din is-sistema imi eh, il-kwalità tal-xogħol u m'hemmx ċarezza fuq ir-risposti anki għat-talbit illi irċevit. Għalhekk aħna inħossu illi sistema imi mhuwiex lest biex jiggarantixxi kooperazzjoni tajba bejn stati membri. U għal din ir-raġuni l-emmendi għandhom E, jimmiraw biex ikun hemm kontrolli iktar effettivi fil-pajjiż fejn l-attività ekonomika tiġi e, issir u fl-istess ħin e, irrid ikun hemm il-possibilità anki illi dawn id-dejta jiġu konsultati jiġu maqsuma. Grazzi ħafna u issa fesem li pipi għanna su Rosati u għanna Maria Karozza Bilt. Grazie President. L-għonet neringrazzja l-kollegi tal-grupp EPP illi e prezentaw 49 emenda. Dan juri li hemm interess kbir minnaħat tal-kollegi tagħna f'dan id-dossier u dan huwa ġustifikata aħna kollha nifmu kif diġà ntqal illi il-potenzjal tas-suq intern għas-servizzi fl-Unjoni Ewropea mhux qed jiġi użat bisħiħ u hemm ħafna potenzjal, ħafna possibilitajiet biex jittejjeb. Jiena nirringrazzja il-kollegi kollha u rew approċ kostruttiv u produċew emendi mill-gruppi tiegħi manki mill-gruppi oħrajn u fl-istess ħin ngħid illi jiena diżappuntat anki għal pożizzjoni ta' gruppi oħrajn li ddeċidew li ma jipparteċipawx f'dan il-xogħol. Aħna l-emendi tagħna għamilnihom eh, f'bosta partijiet tal-direttiva li nixtiequ narmonizzaw xi ħut mid-definizzjonijiet biex nevitaw konfużjoni u nagħtu ċarezza. Aħna prezentajna emendi illi ċaraw definizzjoni tal-istat membru eh, ospitanti tal-e-card illi għandha tkun prova illi it-titolari ta' dik il-karta għandu dritti jagħti servizzi fl-Istat membru tal-Unjoni Ewropea u li l-ikard għandhom jiservu anki bħala prova uh, jekk ikun hemm ispezzjonijiet minnaħa tal-istat ospitanti. U dawn l-emendi jiċċaraw is-sens tal-ikard aħna nixtiequ illi din l-ikard tkun dokument signifikativ illi tejn l-intraprizi u l smis biex jagħtu s-servizzi tagħhom. Aħna ukoll inħossu illi biex natu iktar żmien għal l-istat membru ospitanti biex jiverifikaw l-informazzjoni minnaħa tal-ħaddima se jkollna aħna għanna nestendu il-periodu ta' eżami u verifika ta' data u tal-informazzjoni u allora aħna naqblu illi f'kull stadju tal-proċedura aħna għanna nestenduha bi 15. Hemm kollegi anki tal-gruppi FDD li jridu jestendu anki iktar, aħna lesti niddiskutu magħhom u lesti anki napoġaw din l-idea. Aħna ninsistu wkoll illi l-informazzjoni l-applikazzjoni li għandha tiġi prezentata għandu jkollha informazzjoni anki fuq il- fuq il-ħtiġijiet eh, skont il-regolament illi għandhom jiġu prezentati fl-istat membru u għabbażi ta' da il-service provider jista ikollu stampa ċara ta' xinuma il-ħtiġijiet biex jiftaħ l-attività u jagħti servizz fl-Istat membru ieħor. Fl-opinjoni tagħna id deċizjoni tal-istat membru ospitanti illi jiprojbixi temporanjament jew anki permanentament l-attività ta', ta service provider għandu jkunu proporzjonali mal-gravità tal-nuqqas. Tal U l-istat membru ospitanti jista' anki jirrevoka il-permess u u li din id deċizjoni tiġi ibbażata fu raġunijiet ġustifikati legali u għandha tkun anki deċizjoni raġunata. <clears throat> Niproponu anki si eh, suġġerimenti għal titjib u dawn jirreferu għal qasam wieħed il-ħtiġiet ta' shareholding eh, illi ċerti stati membri eh, ridu. Nafu li hemm ħafna diversità bejn pajjiżi u ieħor fl-Unjoni Ewropea, ċerti pajjiżi jixtiequ lil 51 tal-kapital ta' kumpanija għandu jkun fidej professjonisti. U aħna nipproponu kapitolu ġdid fid-direttiva biex tintroduċi dispożizzjonijiet fuq il-xkiel liktar komuni fuq il-ħtiġijiet legali u ta' ġestjoni biex narmonizzawhom dawn il-ħtiġijiet kemm possibbli. U li l-aħħar uh, u anki b'referenza għal min tkellem qabli, nixtieq nerġa' ninsisti u nenfatizza illi l-proposta fl-imkien mal-emendi mandomx jaffetwaw regoli eżistenti fuq il-protezzjoni soċjali, protezzjoni tal ħaddima u u blebda mod manda introduċi il-prinċipju tal-pajis ta' oriġni. Nishtiq nerġanajt l-istat membru ospitanti jista' dejjem jikkontrolla u jżommu dan id-dritt fil-proċess kollu, ċoħe li jikontrolla l-proċess ta' applikazzjoni jista' jwaqfu dan il-proċess fi kwalunkwe ħin anki qabel ma jistaw jibdew, jimbdew il-lotja eh, ta' servizzi. Biex nala, nishti nirringrazzja l-żewġ rapporteurs ta' din l-inizjativa, mo speċjali Morten Lokegard, rajt li kienem kooperazzjoni eccellenti fil-proċess ta' ħidma. Grazzi ħafna, un bat fuq il-regolament Anna Maria Casabilt. Grazzi, Darius Rosati u jiena ħdimna eh, flimkien u jiena appoġġu dak li għalu, nishtiq ringrazzja l-korrapporters għal kooperazzjoni eccellenti li kena għanna dmir u responsabilità fil-kas ta' regolamentu direttiva li namlu eh, namlu kull ma nistaw biex intejbu il-proposti Aħna dan nagħmluh bil-leġislazzjonijiet kollha, jiena nsib li ħaġa stramba illi hemm ħajt ideoloġiku e, qudiemna. E, u miex l-ewwel darba li ma taġomniex proposta tal-Kommissjoni, aħna qed nippruvaw intejbuha flimkien. U mhux qed nużaw tattika e, illi se twasal għal situazzjoni aħjar. Eh, għax hemm mod wieħed biss biex ngħidu li direttiva mhijiex tajba. Aħna qed nagħmlu kull ma nistgħu biex intejbuha, ma ħanix kuntenti bil-proposta mill-bidunet mhijiex biżejjed għax laqas biex ma tkopri l-iskil regolatorji tkopri biss dawk amministrativi. U l-kwistjoni kollha li qed naħdmu fuq hawnhekk hija illi nimplementaw id-direttiva ta' servizzi u nishtiq najt l-Sur Palmieri illi fil-fat tirrifletti il-direttiva ta' servizzi miex edha tbiddel l-ambitu u għamot disprat wara 20 sena nipruvaw b'mod minimu nimplementaw leġizlazzjoni da' sekk importanti li għadha banġiċ implementata u aħsbu fuq kemm impigi eh, u ma naqsin l-lum imħabba li ma implementajniex din id-direttiva. Hemm ħafna ideoloġija hawnhekk. Din hija l-istess u aħna bl-emendi tagħna x'għamilna aħna inkludejna u ħadna nota ta' tħassib leġittimi li ġew qasmin mis soċjalisti mill-IPP minn nazzjonalitajiet kollha u ipprovajna iġibuhom eh, flimkien u nipprovajna nsibu kompromessi. Dan huwa dak li għamilna fuq dak li huma mħasbin fuq il-possibilità li nintroduċu il-prinċipju tal-pajis ta' oriġini għal dawk li kellhom eh, taħt ħassib fuq is-social dumping u fuq id-dritt leġittimu tal-Istat membru li jilleġizlaw fuq kwistjonijiet soċjali, fuq is-suq tax xogħol. Mem ebda limitazzjoni f'dan it-test u f'dawn l-emendi l-idea hija jew niċċaraw jew inbidlu affarijiet li għandhom jiġu korretti għax ħadd fostna ma jixtieq jillimita l-possibilità tal-Istati membri li joħorġu leġiżlazzjoni f'dan il-qasam Mela konkretament, pratikament hija sistema volontarju għal dawk illi jridu minflok ma wieħed jipprova jifhem 28 stat membru u ħtiġijiet amministrativi f'kull pajjiż li jaħra diffiċilissimu għall smis li qed jinvestu dan isir b'mod elettroniku flok ma jagħmluh bid-dokumenti bil-karta, jina kont eh, il-shadow tal-imi, il imi hija pjattaforma digitali, naturalment nistaw ntejbuha, imma kull ma hija strument ta' komunikazzjoni biex l-istati membri kunu jistaw jikomunikaw aħjar b'mod iktar faċli u jivverifikaw. Bekk l-istat ospitanti ikollu l-possibilità jiverifika, jistaqsi, kontrolla, jisospendi u jirrevoka il-kard Allora, il-kwistjoni li qed natu blank check li l-istat membru ospitanti biex natu natuhom e, ħallhom jagħmlu dak li jridu u jistaw anki jagħmlu abużi, jiena ma narajx, mhux dan li għandna qudiemna, hemm ħafna possibilitajiet biex jiġu jisiru l-kontrolli, imma eh, rapportez jistaw eh, jirrispondu l-emendi tiegħi u tal-IPP aħna nixtiequ li s-settur tal-kostruzzjoni jkun inkluż. Ma nixtiequx nivutaw għal-emenda 71 għal biex jiġu esklużi il-settur tal-kostruzzjoni kif qalu l-rapporters. Inħossu li situazzjoni hija tajba ħafna kif aħna illi għanna issa l-assikurazzjoni, importanti li konna ċertifikat tal-assikurazzjonijiet u dan huwa importanti għal smis però minna formula standardizzata għammilna l-emenda 116 biex nizguraw il-legislazzjoni soċjali tibqa nazjonali, kondizjoni ta' impigi eh, ambjent u saħħa mux se jiġu affettuati bil-kard, un bat fil-definizjoni, aħna ċarajna il-kwistjoni fl-artikolu 3 eh, illi l-informazzjoni ta' reputazzjoni tajba li għandha tiġi bazata fuq informazzjoni għax wieħed ma jistax għad kun jaf riżultat ta' proċedura attuali. Allora dawk li intemmu biss se jiġu se jiġu konsiderati. Għamilna anki xi ċarifika fuq definizzjoni tal-Home Member States, il-Kommissjoni għalet ipprovajna niċċaraw eh, illi l-istat ospitanti huwa l-istat illi fit-territorju tiegħu hemm il-hemm eh, service provider. Għanna emenda illi għanda tiġi użata il-kodiċi ta' identifikazzjoni statistika biex jidentifikaw il-settur u anki illi il-service providers għandhom jgħidu jekk diġa inatawx pre-approvazzjoni. Umbat fil-klawzola ta' revizjoni li appunt importanti ħafna li sur Palmieri semma, aħna niproponu il-naqsu l-iskadenza tal-Kummissjoni li fija għanda tiġi prezentata il-leġizlazzjoni minn tlieta għal ħames snin biex natuna aktar possibilità E, e, niverifikawa. U anki proponina illi fl-istess ħin għandu jkunem evalwazzjoni imġedda jekk għannix ikonna il-formula standardizzata ta' ċertifikati ta' assikurazzjoni u l-aħar punt huwa illi jiena nħares l-qoddim biex nkompli naħdem ma' rapporters għax fl-aħħar shadow kellna xogħol eċellenti bejnietna u anki ma li FDD hem anki lok għal biex naqblu u jina fiduċuża li jirna xina nibnu maġoranza għawija biex ntejbu test. Grazie. Issa nistaw nistgħu minna minnaħa tal-kollegi ħajkonna l Visionary Rosier. Jek Grazzi ħafna, Signor President. Mela issa ħan diskutu il-pakket tas servizzi u qed naraw li hemm sar daqsxejn ta' progress ukoll fuq dan il-punt. Apparti fuq punt wieħed fuq il-regolament tal-e-card. Iva jista' jkun li dan huwa suġġett diffiċli u allura għalhekk hemm ċertu problemi aħna ħadna gost nisimgħu min-naħa tas-sur Palmieri diġà smajna min-naħa tiegħu ċertu informazzjoni U kol fuq qadin aħna nafu li hemm ċertu riservi għandna din il-kwistjoni wkoll tal-Kumpanija Ewropea l-imsieħba soċjali fil-kumpanija wkoll u naħseb li hemm ħafna problemi illi huma ippreżentati permezz ta' din il-proposta. Bażikament aħna għandna kemm il-kumpaniji kif ukoll l-imsieħba soċjali li qegħdin jaqblu illi din hija proposta li ma nistgħux li m'għandniex naċċettaw jiena minix rappreżentanta, ġifieri ma nafx eżattament dak li ċittadini jridu, però naħseb l-importanti li nħarsu lejn dan ukoll fil-Parlament Ewropew ħalli naraw eżattament x'kien ir-riżultat tal-votazzjoni. Kien votazzjoni sabiex ma tintlaqax li kart aħna minnaħat tal-grupp tagħna dejjem ħsibna li din proposta wkoll m'għandix tintlaqa minħabba l-problemi strutturali li qiegħda tippreżenta. Ma naħsibx li aħna naħsbu li huwa possibbli nistgħu nikkoreġu din il-proposta li tantija infasla ħażin. Aħna għandna bosta kompromessi llum u naħseb li dawn il-kompromessi iktar qegħdin juru kemm kien diffiċli li jintlaħaq kompromess u ftehim. Aħna smajna ħafna min-naħa tar rapporteurs ukoll li jridu jikkonvinġu fuq ċertu affarijiet. Iżda jiddispeċini ngħid illi meta aħna konna qegħdin nitkellmu fuq il-monitoraġġ tal din il-flexicard din hija xi ħaġa diffiċli wkoll mela jekk inħarsu li il-pajjiż tal-oriġini aħna nkun nistgħu naraw li teħt id-deċiżjoni fuq dan u dan huwa il-pajjiż tal-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini. U jekk inħarsu lejn l-awtorità kompetenti ta' dak il-pajjiż iva huma jkunu involuti iżda l-loġika inbidlet aħna inbidla mill-pajjiż ta' destinazzjoni li tipprovdi l-awtorità għal xi ħaġa li għadha tibdel l-affarijiet b'mod komplet. U l-pajjiż tal-oriġini u mhux il pajis ospitanti li qed din id-deċiżjoni. U eh, għal l-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini li applika jiena naħseb illi ħajkonna bżonn ta' almenu ġimgħa addizzjonali biex aħna inkunu nistgħu noħorġu b'oppożizzjoni wkoll kol minnaħat tal-pajjiż sospitanti iżda hekk aħna din nitkellmu fuq prinċipju bażiku ta' din id-direttiva u regolament li huwa eżattament kontra dak li għandna fid-direttiva tas servizzi kif kien adottat dal-Parlament għax mis-snin ilu mela jekk inħarsu li kamp ta' applikazzjoni aħna qegħdin jgħidulna illi għandna id-direttiva tas servizzi li hija involuta hawnhekk li m'hemmx problemi ta' natura fiskali U illi ma kienx hemm iktar problemi wkoll għall-implementazzjoni ta' kwistjonijiet ta' interess ġenerali. Fil-proposta oriġinali r-rapporter ħaseb li kienet idea tajba u s-settur tal-kostruzzjoni l-settur tal-kostruzzjoni jkun esklus minħabba li għandu ċertu karatteristiċi partikolari bħall kompetizzjoni soċjali, l-frodi wkoll l-użu tal-nies li huma freelance li fil-verità mhumiex freelance. Jiġifieri aħna kellna l-idea li naskludu din l-industrija tas-servizzi li tista' toħloq ċertu problemi. jiġifieri dan wassal ukoll għal setturi oħrajn bħal-settur tal-assigurazzjoni jew pereżempju s settur tal-sigurtà Jiena naħseb li nista' nara li intom ukoll sittu l-aġenziji tas sigurtà jew tal-posting li mhumiex inklużi fis-direttiva tas servizzi. Aħna naħsbu li hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-implementazzjoni tas servizzi ta' direttiva tas servizzi iżda aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq affarijiet li mhumiex eh, soġġetti għal dan kollu ħna smajna wkoll min ħadd tal kollegi li għandna nirrestrinġu ruħna wkoll għal permessi jekk kif għandna fid-direttiva tas servizzi iżda din nintroduċu fl-istess ħin proċeduri oħrajn, bħal pereżempju l-forma legali ta' kumpanija li taqa' barra il-kamp ta' applikazzjoni. Ġifieri aħna għandna deregolamentazzjoni tas servizzi li huwa proposta hawnhekk. U dan għandu effett differenti fuq dawn l-inċentivi li huma fraġli ħafna aħna bħalissa din nitkellmu fuq kundizzjonijiet soċjali. U naħseb illi din il-proposta tmur kontra dak illi aħna ppruvajna niksbu anke f'testi oħrajn illi ddiskutejna. Mela, kwistjoni speċifika importanti il fatt li aħna rrid ikollna din il-once only principle għanna l-kontroll, il-G29 u koll. Għedin nitkellmu fuq ġabra tal-informazzjoni. Li jixraq l-om iktar dettalji. Jiena naħseb li dan sar iktar minn hekk u il-pożizzjoni tal-grupp tiegħi hija differenti minħabba li ħafna mill dawk li jkunu konsultati għandhom opinjoni differenti. Minħabba li hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa li tmur kontra l-anijiet illi ehm, aħna qegħdin ngħidu li għandna qegħdin nitkellmu fuq implementazzjoni sieħa tas servizzi iżda li rispett tal-intenzjoni tal-leġislatur u tal-prinċipju tal-ġustizzja illi jagħti lil kulħadd l-istess kundizzjonijiet għall aċċess għas-suq fejn qegħdin joffru s-servizzi tagħhom din hija xi ħaġa li aħna niddefenduha biħġarna. U qegħdin nitolbu li din fil-fatt tkun proposta li fil-fatt aħna ma lqajniex. Dan rivli jekk konsari.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 What's the problem with the English translation? Is it okay now? Iva. Interpretazzjoni issa qed terġa' taħdem jiena nixtieq illi nikkoreġi it-ħassib u l-istqarrija li smajna illi ħajkun hemm qisu possibilità li nidħlu fisqa eh, ideoloġiku li aħna mhux ħajkun nistgħu niżviluppaw iktar is-suq waħdini, ma naħsibx li huwa veru. Minħabba li aħna nistgħu naħsbu f'ħafna eżempji, il-Parlament u l-Kummissjoni ħadmu fuq liġi illi sissa ma ħadmitx tajba, ġifieri tajjeb, aħjar naraw li nkunu proattivi, ħallebek inkunu nistgħu nqisu l-problemi li għandna brabta ma' din il-proposta. U jiena niftakar dak li ntqal mill-onorevoli billi qalet li din hija proposta li mhijiex tajba. Speċjalment meta jkun hemm ħafna dubji u hemm ħafna affarijiet li rridu nirranġaw u ħafna drabi l-iktar ħaġa li tagħmel sens hija li l-Kummissjoni terġa' tirtira din il-proposta u terġa' tibda mill-ġdid. u l-Kummissjoni tkun tista' wkoll tikfoka fuq l-implementazzjoni tal-proposti li għandna bħalissa bħal pereżempju tad direttiva tas servizzi dawn il-servizzi kollha huma maħsubin għandhom għall-istess għan. U għandna proposti oħrajn li mhumiex qegħdin jaħdmu tajjeb aperti minn hekk nixtieq nisaq fuq il-fatt li l-pajjiż tal-oriġini huwa responsabbli biex joffri dawn il-punti il-pajjiż ospitanti għandu problem biex jekwista din il-karta qed naraw li hemm problemi reali dak li aħna qegħdin naraw li għandna huma brabta mal-servizzi tal-kostruzzjoni. Aħna kena dibattitu wkoll fuq il fatt li l-industrija tal-kostruzzjoni t-tertira iżda s-sina bilt qalet li tixtieq tinkludiha illi dan iżid il-fattur tal-multiplier jagħmilha ħafna iktar diffiċli. Li jinkiseb dan kollu, naħseb illi din il-proposta u l-aħħar kumment. Il-Kumitat għandu din il-newsletter sabiħa li fil-fatt hija interessanti li taqra speċjalment meta nara illi ma hemmx referenza għal fatt li mbasta gruppi illi proponew illi din proposta m'għandix tintlaqa. Naf li mhix eh, xi ħaġa kbira, iżda din newsletter mhux qed tirrifletti s-sitwazzjoni kif svolġiet sissa. Grazzi ħafna sa' Nikola Dante. Grazzi, President. Jena ħan itkellem mux fuq il-kontenut illi imma fuq il-raġuni illi l-SD e, eh, waslu għal fat illi prezentajna bħala l-SD eh, e, emenda wahda biss. l intervenzjoni ta' Rosieru e Akonsari kienu ċari ħafna, imma smajt Eh, il-rapporters jakkużaw il-grupp SD li aħna eh, ma rridux nikkooperaw biex intejbu eh, il-proposti. Aħna fuq dan id-dossieri proponejna biex nerġaw nibatu l-ura id-dossier lill-Kummissjoni. U minn flok kien hemm deċiżjoni illi nibqgħu naħdmu fuq il-proposti. il proposti minajr ma nikonsidraw illi il-fat li memx ftejim fuq dan id-desier mhuwiex biss minnaħa tal-SD nixtieq nati aħbar ħazina lil kollega Anna Marija. E, u l-aħbar hija e, l-emenda ta' rifjut e, dawk illi għamlu dawk illi suppost huma kontra e su intern li għandhom ħajt ideoloġiku li huma omja e, e, ġej prezentat din l-emenda mill-onorevoli e, Ferber, li huwa membru tal-IPP. U ma jidirlix li huwa personaġġ perikolus tal-xelluk jew tal-protezzjonizmu. Jena, nishti illi noqodu daċen iktar attenti meta nitkellmu fuq atteġġamenti politiċi. Aħna qabel ma nippreżentaw affarijiet oħrajn aħna mill-qudiem net mill-bidu aħna għadna illi mill-bidu net dana ma kellux l-elementi minimi, aħna qatt ma niddiskut, maħniex se niddiskutu fuq il-kontenut ta' da. Aħna e prezentajna emendi, eh, emendi anki fuq dossier iktar diffiċli, aħna lesti naċċettaw il-kompromessi u għadnieh mill-ewwel mill-ewwel ġurnata. Aħna tajna anki possibilità biex Eh, dan il-komitat eh, isib triq soluzzjoni billi nibatuh lura il-dossier il eh, l-Kommissjoni u għalunna le. Essa, imma ma tistawx tajdunna u twaħlu fina li aħna ma prezentajni emendi. Anzi, ta' min tirringrazzjawna, jmiskom tirringrazzjawna għax aħna għax bil-fat ta' li għamilna emenda wahda biss tajnikom inqas xogħol x'tamlu. Aħna kellna pozizjoni ċarissima mill-ewwel ġurnata li se nivvutaw kif ivvutajna hawnhekk anki fil-kumitati l-oħrajn u eh, eh, anki fil-gruppi l-oħrajn eh, votajna biex dan it-test jintbat lura lill-Kummissjoni. Mr. Juvan, please. Grazie ħafna. Is-sur Juven, Grazzi ħafna, Signor President. Jiena ma naħseb jiena xi rivoluzzjonarju kolus, imma u wkoll iffirmajt il- anzi eh, irrifjutajt emenda. Jien qabel xejn ma nissuspettax li rapporters jixtuq jerġgħu jintroduċu l-punt fuq il-pajis ospitanti. Il-lista ta' membri ospitanti edin eh, jitneħew l id-drittijiet tagħhom. Dina mixi xewqa li nerġaw nitraduċu xaħġa ħaġa li ma jrid ħadd, qed nippruvaw ndaħluha baxx baxx. Eh, fil-verità naħseb li din il kart ser tkompli tikkomplika xi ħaġa li diġà hija komplikata ħafna, ser inkunu qed nitolbu l-istat membru ta' oriġni biex jinterpreta l leġislazzjonijiet eh, nazzjonali u dik forsi tkun xi ħaġa diffiċli. Intom kollha ddiskutejtu mal-awtoritajiet nazzjonali tagħkom u tafu illi l-Awtorità Nazzjonali kultant ikollha diffikultà li tinterpreta l-liġi tagħha stess. U jkollha fejn titlob pari legali fuqha ġifieri issa f'taqgħa waħda ħan nitolbu lill-istati membri kollha biex fuq talba ta' xi stat membru ieħor janalizza il- il-leġislazzjoni tal-istati membri l-oħra kollha. Ma naħsibx li jagħmel sens. Issu uniku bla dubju ta' xejn joħloq ħafna ġid fl-Unjoni imma li ngħidu illi hija din il-kard illi hija ċ-ċavetta għal dan is-suq naħseb illi hija daqsxejn ta' saġerazzjoni. Forsi hija xi ħaġa li tistgħu tużaw fi żmien elezzjoni imma li tajdu hawnhekk hekk fil-Parlament dik ma treġġix. Issa, inħolqot ukoll inħolqot punt ta' kuntat uniku wara id-direttiva dwar is-servizzi u dik tista' tiġi provduta billi jkun hemm traduzzjoni. Daqshekk biss hemm bżonn biex insolvu l-problema. Naħseb illi l-approċċ li qed nieħdu hawnhekk huwa żbaljat, ma naħsibx illi ser wassala soluzzjoni sempliċement ħaj huwa komplikazzjoni u għalhekk jiena ser nivvota biex dan labbot neċħaduħ. Äh, biex Biex is. Grazzi ħafna Sur Giovanni iva, jiena nista' nikkonferma li inti m'intixxi rivoluzzjonarju laqqas jiena jew xi ħadd aħna membri tal-Parlament Ewropew li nnegozjana u diskutejna bis-serjetà x'inhu l-aħjar mod li bekk ikollna suq waħdini li kun jista' joffri livell tajjeb ta' kwalità li jista' joffri iktar eh, protezzjoni lil ħaddiema u aħna fuq hekk irridu nitkellmu għal din raġuni rridu naraw eżattament x'tip ta' strumenti għandna bżonn u għalhekk aħna nixtiequ ngħidu li fuq din għadna ma eh, billi nafu wkoll li għandna s servizzi id-direttiva tas-servizzi li tista' tenna wkoll biex ngħinu nimplementaw is-suq waħdini sa jekk l-implementazzjoni mhix qiegħda tkun issir eh, kif suppost f'kull pajjiż bl-istess mod din hija biċċa xogħol tal-Kummissjoni Ewropea ħalli jieħdu ħsieb l-implementazzjoni u jaraw li l-implementazzjoni qiegħda ssir b'mod pożittiv. Permezz ta' dawn il-proposti li aħna din nipproponu jiena għalhekk fil-fatt appoġġajt din il-proposta fejn aħna qegħdin nippruvaw ukoll nikkoordinaw mal-Kummissjoni Ewropea aħna qegħdin naraw li għandna ċertu test li huwa bilanċat fejn jiena fil-fatt attendejt eh, avveniment fejn rappreżentat tal-Kummissjoni Ewropea għalulna illi din hija xi ħaġa illi fil-fatt inna naħdmu fuqha U dan tistgħu tara fit-test u jiena jkollu ngħid li nakbur jawis biex naħdem fuq din il-bażi. Mhijiex xi ħaġa tajba illi l-Kummissjoni Ewropea tant qed preponi test ħażin fiħdan il-Kummissjoni Ewropea u naħseb li dan it-test għandu ċertu djufijiet li jiena provajt niċċara anke f'diskussjonijiet mal-Kummissjoni Ewropea, pereżempju kellna numru sieħ ta' strumenti bħal pereżempju il imsieħba tagħna illi ħadmu fuq is-servizzi, direttiva tas-servizzi, il-direttiva tal-arfin reċiproku, is-solvit, l-IMI, ġifieri m'hemmx għalfejn qed insemmi laqqas l-affarijiet l-oħra kollha eh, li għandhom x'jaqsmu għal post diġitali. ġifieri għandna numru ta' strumenti li diġà aħna qegħdin insibu hawnhekk dimna fuq il mida ta' diskussjoni iżda mistoqsija li għadha mhix imwieġba hija illi jekk dawn l-istrumenti kollha ma jaħdmux tajjeb mhux aħjar kieku dawn l-istrumenti ntejbuhom ħalli verament ikunu strumenti li jaħdmu tajjeb minflok ma noqogħdu nintroduċu dejjem strument ġdid li jista' jkun taħsara għal kumpaniji żgħar ta' daqs medju minħabba li ma jkunux jafu eżattament huma lil min iridu jkellmu anke biex ikunu jistgħu jikonkludu fuq għadin din hija kwistjoni li għadha pendenti u naħseb li din hija raġuni għalfejn ħafna kumpaniji zartu taqs daqs medju qegħdin jiġu għandi u jgħidu li ara Sinjura Gebhardt. U mhux mill-Ġermanja biss, hemm ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li jgħidu li Ara din miex l-aħjar mod ta' kif nistgħu nimxu aħna, hemm min jaħsbu li din hija sistema tajba u daw huma l-kumpaniji kbar. Iva, naturalment, din hija xi ħaġa li verament tiffaċilitalhom ħajjithom iżda mhux il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju. Aħna dak li għandna u hekk huwa li aħna għandna pass ġdid ta' burokrazija li qed nintroduċu. Is-Sur Ġivan ukoll għal biċċar u din mhux għalfejn qed nerġa' nirrepetija illi id-drittijiet għandhom ikunu irregolati anke mingħata tal istati membri ħalli verament aħna nkunu nistgħu nużaw dan kollu b'mod tajjeb u anke hemm bżonn ta' awtoritajiet ċentrali li jkunu stabbiliti li jikkomunikaw tajjeb ma' xulxin u nafu li mhux f'kull stat membru dan huwa possibbli tal-Unjoni Ewropea ġifieri jista' jkun hemm iktar burokrazija irissa jkun hemm iktar spejjeż għall-istati membri iżda jista' jkun li ma jkunx hemm iktar valur miżjud li nofru l-kumpaniji u biex narfu wkoll li din hija xi ħaġa li tista' tkun marbuta mal-burokrazija aħna qegħdin naraw illi hemm ċertu emendi li nmresqin mis-survan li soroj li mhuwiex soċjalist demokratiku li mhuwiex min-naħa tal-xelluk li tkellem fuq emendi għal żieda ta' perjodu ta' implementazzjoni minn sentejn għal tliet snin minħabba li din hija proposta tant ikkumplikata fuq brabta ma' dak li diġà eh, kien propost. U apparti minn hekk nixtieq ngħid ukoll biċ-ċar li iva suq waħdin aħna rriduh iżda jekk ikun qed joffri ħafna eh, protezzjoni tal-konsumatur, drittijiet tal-ħaddiema, u bl-ebda mod ma nistgħux aħna naċċettaw li jkun hemm social dumping dinja l-aħħar ħaġa li aħna nixtiequ nawguraw lil ċittadini Ewropej. Grazzi, naħseb l-ewwel tweġiba ħjar nisimgħu mnaħat Anna Marija. First you and then we go to the to the rapporteurs. I'm so Ħanismaw l-Anna Marija mbagħad ngħaddu għar-rapporters. Iva, ħadkost nisma' dan il-dibattitu miftuħ, jiena Naturalment smajt eh, lil kollegi u dak ngħidu aħna u hekk għandu impatt. Fil-fatt qed nieħu kost l-opportunità biex niċċara u nirrepeti xi punti li għamilt. U l-ewwel eċ ta' ngħid illi għandna bżonn koraġġ eh, politiku f'dan il-Parlament għaw firda perikoluża ħafna bejn il-vant u l-ponent tal-Ewropa. Jiena minix qiegħda leġisla għal Ġermanja u għal Franza, jiena qiegħda hekk nleġisla għal 28 stat membru. Dik l-ewwel ħaġa. U qed ngħidha biċ-ċar. Qed nara li problema ċara u qednija qed tanka fid-diskors tiegħi il-sensita il- um, dawk l-affarijiet sensittivi li hemm għal xi stati membri, kull stat membru għandu l-affarijiet sensittivi tiegħu, dawk qegħdin nikkonsidrawhom fil-gruppi politiċi kollha u qed nippruvaw noħorġu b'emendi u nilħu emendi ta' kompromess. Jiena li ma naċċettax hija din l-idea illi għaw din l-idea populista illi il l-card hija soluzzjoni għall-assu uniku, le mhijiex hija sempliċement strument sajr mhuwiex duplikat ta' xi ħaġa huwa strument li ħajservi għal simplifikazzjoni, għal faċilitazzjoni u għal qed tippruvaw tpinġuha kera fit-test. Jina dan qedtu fl-ewwel diskors tiegħi. Mhijiex l-ewwel darba illi l-Kummissjoni il ma tilħax l-istennijiet tagħna. Forsi anke minħabba l-intħil ta' xi stati membri, Sinjor President, jiena der li kelli l-kelma. Paċenzja nixtieq inlesti daqsxejn dak li qed ngħid għaliex il-kollegi semmewni kemm darba. Mela, il-proposta tal-Kummissjoni ma kienitx tajba u dik kienet waħda mir-raġunijiet għalfejn kien hemm xi membri tal ppl e li kienu kontrija. Ma kienitx proposta ambizzjuża biżejjed, kien hemm min qal le hija esaġerata, kien hemm min qal le hija dajfa wisq fil-fema tal-PPE kienet dajfa wisq għaliex ma indirizzaġġ l-ostakli tariffari l-ostakli regolatorji. Jina smajt li Sur Ġavan, l-ħabib tijaj Sur Ġavan, naqbel mal-pozizjoni tijaw, u meta diskutajt miegħu wasanna f'pożizzjoni illi Darius u jiena llum qegħdin nirrepreżentaw il-pożizzjoni ewlenija tal-PPE mhux għax xi dittatorjat, aħna fil-PPE demokrazija nħadnu u dak huwa l-mod kif naħdmu fil-PPE. Jiena ma nafx kif taħdmu fil-gruppi politiċi l-oħra. Mm, nirrispetta u naċċetta il-femijiet differenti tal-membri l-oħrajn, smajna l-kummenti tagħhom u naċċettawhom, imma il-punt jibqa' dan x'qeda tagħmel, x'qiegħed jagħmel l-SND biex itejjeb il-funzjonament intern tas-suq fl-Ewropa. X'inhu jagħmel l-SND biex jaqdi lil dawk in-nies illi għal 20 sena batew minħabba li ma kienx hemm direttiva tas-servizzi. X'qed jagħmel l-SND jekk intom tibatu l-lura il-proposta lill kummissjoni sena qabel il-mandat, qabel ma jispiċċa l-mandat, il mandat Mela, xħat tkunu qed tagħtu liċ ċittadini Ewropej? Kif se tkun qed toħolqulhom l-impjiegi? Għaliex faċli tikkritika, imma mhux faċli tippropon eh, tagħmel suġġerimenti u għadna ma smajna l-ebda suġġeriment mill-SND. Grazzi ħafna, Sinjor President tal-li tal-kelma. Iva, grazzi tajt il-President, tista titkellem imma jiena naf kemm tajtek ħin l ewwel Jiġifieri jekk joġbo, kan li l virginia Rozier u mbagħad bħala rapporters għandu jkollna ftit ħin aħna nitkellmu wkoll. Iva, mela, jiena mhux ħan nitkellem fuq il-qalba il qalba ta' tad dibattitu għaliex eh, attakki personali u minn daw diġà kellna kemm il-darba. Naħseb huwa xokkanti illi qed nerġgħu ngħidu l-kelma lill-deputata li mhijiex rapporter. Jekk irid ikun hawn ħin biżejjed għal kulħadd mela irid ikun hemm bilanċ hija stramba illi qed terġgħu tatuha erba' minuti lil deputata illi hija xadow rapporter bħal hija. Jiġifieri dak huwa l-ilment tiegħi. Issa Jina rajt li hawnhekk kien elementi ta' natura legali fuq eh, nuxqas mal awtoritajiet tal-pajjiżi ta' oriġinu, pajjiżi ta' destinazzjoni, hemm ukoll pajjiżi hemm ukoll problemi eh, legali li għadna ma sibnilhomx eh, risposta. Grazzi ħafna. Mela, ma nixtieqx irid titlu fil-kontenut. Ħana kelma l-Martin. Iva, grazzi ħafna. Naħseb illi tkun biċċa xogħol kbira kikonna nitlu fid-dettalji kollha ta' kull ma ddiskutejna sissa. Nippreferi nifoka fuq żewġ kummenti li smajt. L-ewwel waħda hija ripetizzjoni ta' dak li qalet is-Sinjura Korazza. Eh, naħseb li wieħed jista' jieħu jew pożizzjoni jew oħra, jista' jew Eh, jagħmel xi ħaġa dwar proposta jew inkella ma jagħmel xejn. Dik hija l-kwistjoni qudiemna. Li nqogħdu nidħlu f'dibattitu komplikat fuq il-kwistjonijiet individwali naħseb illi tkun ambizzjuża wisq. Mid-dara qed naħdmu minn żewġ pjaneti differenti hawnhekk. Ma tantx qegħdin niftehmu, Jekk il-punt tluq ħajkun illi nipruvaw nindirizzaw il-problema, mela hemmhekk jista' dibattitu u naslu x'imkien. Imma jekk il-punt tluq ta' dibattitu ħajkun illi mhux se jirnexxielna nagħmlu xejn fuq id-direttiva tas-servizzi, ma nafx li għadha xejn stramp dak il-punt tluq. Issa xaġa li semmit Signora Gebhardt hija qalet il-Kommissjoni għalfejn ma qed tagħmel xejn fuq direttiva tas servizzi. U iva dik hemm mistoqsija prinċipali. Imma it-tweġiba x'inhi? It-tweġiba għal dik il-mistoqsija naħseb hija li l-Kummissjoni ma rnexxila tagħmel xejn fuq in-nuqqasijiet ta' din id-direttiva u ma rnexxilx tindirizza l-implementazzjoni fl-Istati membri. Dik il problema nemmen hemm stati membri illi ma jistawx jew ma jridux jimplementaw id-direttiva tas-servizzi kif suppost. U għalhekk jiena eh, nerġa' lura għal punt ta' tluq, veru fadal sena biex jispiċċa dan il-mandat u allura insaqsi il-Kommissjoni ħat toħroġ eh, bi proposta pratika ta' natura amministrattiva. Eh, jena veru forsi dak li semmejt f'titwari għalistiku mal-menu huwa xi ħaġa. Il-mistoqsija hija l-Kummissjoni għalfejn għamlet xejn f'dawn l-aħħar xar snin. Dik il-veru mistoqsija dik hija mistoqsija l ħaqqa tweġiba, imma forsi sena sena u nofs qabel ma jispiċċa l-mandat ta' xejn tard biss biex naħorġu f'xi alternattiva u allura naħseb illi l-aħjar approċċ ikun illi nippruvaw naħdmu fuq dak illi għandna mhux nippruvaw nħottuh. Dettal żgħir fuq l-SMEs. Jina tkellimt ma' ħafna kumpaniji żaru medji illi iridu din il-proposta għaliex jemnu illi ħassarraf ftitib fl-attivitajiet transkonfinali tagħhom, jiġifieri ma nafx naħseb jiddependi ma' min titkellem. Dik hija biss dak biss komment personali tiegħi fuq il-kumpaniji żaru medji. Għandek 30 sekonda tajt il-President. Nixtieq illi nikorreġi xi ħaġa illi ntqalina s-sur Lockhart ma kkużajtux illi fuq id-direttiva ta' servizzi kellu jinbidel xi ħaġa, anzi jiena naħseb illi l-implementazzjoni għandha tinbidel jiena kontra illi nerġgħu ninfetħu fuq id-direttiva ta' servizzi naħseb li hija bażi tajba għal iktar ftuħ fis-suq waħdini iżda għandha tkun implementata fis-stati membri u naħseb li din l-iktar ħaġa importanti li rridu nirranġaw. Hiel Grazzi. Issa fil-qosor. Naf li eh, biz ftit il-ħin. Imma naħseb illi Eh, anka minħabba li din xaġa netkellmu eh, ħafna żmien, eh, il-mistoqsija s-sajja din għalfejn jidu nibatu għallura lill-Kummissjoni. Qed nisimgħu li hemm din ix-xewqa illi jkun hemm titip u emendi fil-proposta u naħseb illi huwa suġġeriment illi għandu jiġi konsidrat dwar il- kwistjoni tal-pajis ta' oriġni, jena ħat nota illi l-Onorevoli Rozier għanda ċertu riservi fuq il dispożizzjonijiet dwar il-kontroll illi qed ikunu proposti. U għalhekk aħna xtaqna nisħu fuq l-approċ kostruttiv, naf li dan kien punt sensittiv ħafna dik. Ridna nkunu kemm jista' jkun kostruttivi. Naf li inti tkellimt ma' nisa anke mis-settur tal-kostruzzjoni u eh, kieku ma qablu mal-opinjoni mal tiegħek konna nieħdu approċċ differenti. Dwar l-SMEs, xtaqt ngħid lis sinjora Gebhardt li hemm il-grupp tal-SMEs u għagrupp li ġi speċjalment biex nitkellmu magħhom fuq id-direttiva tas servizzi u kull ma kienu kollha affarijiet pożittivi. U allura nista' nirreferik għal dawk in-nies li kienu preżenti biex tisma' inti b'widnejk stess illi barra mill-Ġermanja hemm appoġġ għal dan iva. Imma iva hemm suġġerimenti biex ikun hemm emendi. Issa, Dwar il-laqa li jmiss infakalkom illi l-iskadenza għal kommenti bil-miktub fuq il-kompromessi li tbatu hija għada. Nixtieq nirringrazzja ħafna ħafna lill-interpreti tal-li għadu għawek daqsxejn wara l-ħin, nirringrazzjahom ħafna u nistaw nalqu il laqgħa tagħna għawek. il laqgħa li jmiss ser tkun nar l-erba' 21 ta' frar. Grazzi ħafna lil kulħadd.